l-elezzjoni dan id-dibattitu u għamallu il-votazzjoni s-seħ il-ħamis fil-11 ta' filgħodu. Mela, nista' ngħidilkom illi seduta ta' għada tibda mid-disa sassija u mbagħad mit-tlieta sad-disa ta' filgħaxija. U li l-aġenda tistgħu issibuha fid-dokument tal-part session